marbut ma' Sudan u il- uh, il- nibdew bis-Sinjura Sargentini u l-kas ta' Amin Mekki Medani. Grazzi ħafna, President. Edin hawnhekk sabiex uh, niġbru attenzjoni uh, ta' kulħadd fuq is-sur Amin Mekki Medani u attivisti oħrajn fis-Sudan konna unnek biex nġblu attenzjoni ta'kom għal mara illi intbatet fil-ħabs qabel il-pawza s-sajf u sejjihna sejjaħna l-attenzjoni ta' kulħadd fuq dan għaliex il-gvern tas sudan m'għandux rispett ta' drittijiet ta' bniedem. Il-sur Mekimedani ġie l-istat f'Kartum wara l ġibbar għal pajjiż fejn iffirma riżoluzzjoni li sejħet għal demokrazija fis-Sudan u prova jizgur li l-oppozizjoni tkun tista tinaqat qabel l-elezzjoni fil rebija L-oppozizjoni qed tajt l-elezzjonijiet fil rebija fil-15 f'April mhux se jkunu eh, validi tajjeb inkomplu nħarsu lejn is-Sudan fejn l-affarijiet jiżvolġu jieħdu forum ġodda ħin kollu. Hemm sforzi li qed isiru li qed jiġu maħna għam il-gvern, il-bilax tkellimna dwar il-proċess ta' kartum, li ma' proċess jinvolvi fil-mar bej l-Unjoni Ewropea u l-Afrika ta' fuq sabiex l-immigranti jibqaw l-Afrika. Interalja dan u koġi firmat ma' Sudan. Fid-daw tal fat li dawn l-attivisti ġew arrestati naħseb li hija tal-mistħija li qed nitkellmu ma' pajjiż pas Sudan sabiex nizguraw illi morru l-ura għal situazzjoni iktar perikoluża għaliex eh, emmek ma t-mimem nistax taħrab. Jekk ġabkom zommu l-kalma fil-kamra. Sur Seller. President, f'Mejju ta' din is-sena, opinjoni pubblika internazzjonali kienet disgustata għal fat li Marija Briam Ixjak inatat il-sentenza għal-mewt Unbat inħelset u seta tħalli l-pajis. Imma għamin Mekki Medani u attivisti ta' ġitti ta' bnidem f'Suddan fil li bġembru ġew maqbuda mill-autoritajt un batu l-ħabs minħabba illi sejja għal tmim ksur ta' ġittijiet ta' bnidem fil-pajis u ġriet fil-pajis. U tal-li talbu tħija lezzjoniet u proċess demokratiku. Aħna nsejħu għal ħelsin mill-nufiħ ta' Dr. Mekki Medani li għandu 76 sena għandu bżon medicina li għed tiġi meċħuda li l-um il-forzi ta' sigurta' Oddin din hija teddida għal ħajja tiegħu. Li tiegħda bniedem ġi rispettati f'dal pajjiż ukoll. Grazzi, Sur Tanok. Mr. Mr. President. Sur President. What's happening? Can't hear. Mr. President, the ECR calls for the Sudanese... L-ECR jisejjaħ l-autorità Sudan sabiex jeħilsu l-Dr. Medi Mekki Medani minnu fiħ l-arrestijaw mux bis arbitrarju imma l-arrestijaw imur kontra l-attività tijaw għal-ġitti ehm, tal-nidem. Għandu 76 sena, jisofri minn pressjoni għolja u diabete, għat iġa meċħut li jħu l-medicini li għandu bżon mis-servizzi ta' sigurta. L-autoritajt ta' Sudan, meċxija mill-kriminal Omar al-Bashir, ħagġiċew mod deplorabli f'dal-kas minn barra li nsejħu l-ħelsim ta' Sur Mekmedani għanna seħ l-autoritajiet sabiex waqfu l-intimidazzjoni kontra min jiddefendi dritt tal-bniedem u kol sabiex ikunu konform dik-krezzjoni ta' ġus maquda fuq min jiddefendi dritt tal-bniedem u anka l-istrumenti internazzjonali kif ratifikati mis-Sudan. Grazzi. Grazzi, Sir Weidenholzer. Grazzi, President din it-telet darba f'periodu qasir li qegħdin niddiskutu dritti ta' bniedem fir-reġun. U dejjem nisimgħu illi se jkun f'interess ta' stabilità li nissospendu dritti tal-bniedem. Dan huwa mod ħażin kif niproċedu hija ħaġa perikoluża u tista' twassal għall instabilità meta puntu jkollok pajjiż mhux bbażat fuq stat ta' dritt dikjerazzjoni firmata il-bidu ta' Deċembru firmata minn Dr. Amin Mekki Medani u oħrajn Fasanna sabiex eh, nsejħu għal-ħelsin ta' Dr. Mekki Medani u nħedġu l-Sundan tibda diskuti għal proċess demokratiku. L-Onorevole Korajo, kollegi. Eh, Sudan kol, appell sabiex l-unika partit Sudan, eh, l-unika partit jitwaqqaf jkun hemm periodu tranzitan fil-pajjiż. Issa, il-validità ta' Sudan kol spiċċat ġara darba l-Servizz Sigurtà ta' Gvern Sudan ta' Sudan dew jarrestaw min ifferma. Fostom hemm Amin Mekki Medani, avukat, difensur ta' drittijiet tal-bniedem, hemm Farruga Breiza, meċċajt l-oppozizjoni, persuni arrestati biss għaliex iddeċidew li jopponu l-gvern u jagħtu vuċi differenti. Fis-Sudan jiġri li sistematikament ikun hemm violenza kontra kull min jiddeċidi illi jmexxi kull tip ta' reżistenza paċifika dawn il-persuni u persuni kuraġużi u ħna rridu nippruvaw niddefenduhom. Riżoluzzjoni għalhekk qed nagħmluha u ejja nappruvawa. Grazie, Senjor Pet. Situazzjoni f sudan għada għada eh, ta' tensjoni, eh, maħbarijiet ta' dimensjoni ta' tamni demokrazi ta' gvernijiet Sudanis u għemman eh, ka' gengrib ta' zazat fajlit u l autoritet ta' Sudan għandhom waqfu il- Eh, violenza jkunu konformi ma' standards internazzjonali inklużi minn firma il-ftejm ta' 1999 u anka strumenti dritt templem jidem ratifikati mis sudan L-arresta ta' Dr. Mekki Medani, per eżempju ieħor ta' xem ħażin fis-Sudan. Dan għandu jinħeles immedjatament prosekutur tal-ICC ġa prezenta snin ilu evidenza li turi li għal-Bashir eh, wetta eh, reati eh, serji, pero għadu sul u l-kriminalità tkompli. ICC il-ġus maqud għandhom implementaw dak li ġiddeċi jissa biex nwaqfu ekstur ta' dirti tal-bniedem fis-Sudan u anka persekuzzjoni ta' min jiddefendi dirti tal-bniedem. Grazie. Signora Bergiat. L-Onorevole Bergiat. Grazie. Jina parti minn dawk li l-biraħ kondanna proċess ta' Kartum, il leġittima il-tiranni fil-qarn tal-Afrika. Dan huwa partikolarment il-kas ta' Sudan, ma dan kollu il-jem eh, ta' dan il-gvern waslu fl-aħħar għanna pozizjoni b'saħħitha u għalhekk qed jaġixxu kif qed jaġixxu qed jibbombardjaw il-soċjetà ċivili, jarrestaw il-kulħadd. Jarrestaw nies parmek Mekki Medani illi iffirmaw dikjerazzjoni tas-Sudan. Huwa essenzjali li konna azzjoni mill-komunità internazzjonali. Għanna nikritikaw l-aġir eċċessiv tal-gvern. Mżon ninsejħu għal ħelsin tal priġunieri politiċi kollha, għandna napoġġaw l-oppożizzjoni. Sforzi taħħa tagħha sabiex nizgura nkunu nistaw eh, neħilsu mit-tiranija u terrenja l-paċi. Grazzi l-Onorevoli Gambajus. Novo autorizzato. Grazzi, il-kallim li Issa, sensazzjoni. Ampliament expuestos. Il-doktor Amin. Kif għandi issa medani għandu problemi mediċi din il-persuna u koll, pero ġi mizmun fl-imkien moħrajn għalix taq futur aħjar għal poplu tijaw. U għax taq dan il-futur b'mod paċifiku permezz tal-valuri demokratiċi għalix taq dan il-futur biex ikun hemm valuri, valuri li aħna eh, nħadnu wkoll. Irridu nimpenjaw ruħna biex naslu għatmim tal-konflitti l qegħdin jaddu minnhom dawn ir-reġjuni. Is-Sudan jinsab fi żmien kritiku fejn id-dialogu politiku huwa wieħed fraġli u għal daqstant nis bħassur medani huma bżonjuża ħafna. Nalaq billi ngħid li l-Unjoni titħeġġeġ il-Gvern biex jiggarantixxi l-eżerċizzju paċifiku tal-libertà tal-ispezzjoni, assoċjazzjoni u tlaqqih kif ukoll il-liberazzjoni immedjata ta' dawn l-attivisti. Grazzi. Kienġi, Senjora Kienġi. Ikellimni miss. Grazzi, Sur President l-avvenimenti ta' gwerra fis-Sudan ma jistgħux jiġu aċċettati vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fil-mal-pajjiż kollha minn naħa ta' organizzazzjoni ġew rapportat minn organizzazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, bombardamenti fuq Darfur u violenza kontra n-nies ċivili huma kollha avvenimenti li juru din il-violazzjoni għad drittijiet tal-bniedem. Għal dak kollu jiżdiedu kollha abbużi minn għannaħa ta' kontra l-vuċijiet Eh, kontra dal-violenza. Huwa l-istess il-kas ta' Dr. Medani, ġi arrestat eh, fl-età ta' 77 sena, jinsab imprigjonat b'mod eh, arbitrarju. Sur President, nitolbu bil-forza kollha bidu ta' dialogu għal paċi konklużiva ma' tal-pajjiż lejn demokrazija u stat ta' dritt minnaj proċess serju ta' paċi fis sudan u fil il-kull il tentativ ta' stabilizzazzjoni il-liberazzjoni Is-Sur Tomaseski, il-kellim li jmiss. Grazzi. Is-sitwazzjoni politika u soċjali fis-Sudan kull ma jmur qed issir stabbli l-pajjiż wasal f'punt ikraħ fl-istorja tiegħu awtoritajiet pubbliċi qed japplikaw e, e, e, tekniki polizjeski ta' repressjoni u kontra l-libertà ta' espressjoni jridu jillimitaw diskussjonijiet politiċi. Dini attività illegali li tmur kontra id-drittijiet legali internazzjonali u standards internazzjonali. Il-Komitat Libe jiena niġbet l-attenzjoni ta' kulħadd tal-arrest ta' dottor Amin Mekki Medani u rrit jiproteġi drittijiet fundamentali tal nista sudan L-Unjoni Ewropea trid reaġixxa, trid reaġixxi favur dottor Medani persekuzzjonijiet reliġjużi u l-libertà ta' reliġjon trid tiġi assigurata qatt mandat tisservi ta' bażi għal persekuzzjoni irridu nibatu messaġġ ċar ħafna m'għandniex nittolleraw diskriminazzjoni daqshekk ċara u miftuħa. Grazzi l-kellim li jmiss. Anzi, sinjuri, nistgħu noqogħdu ftit kwieti f'din is-sala. Sinjuri, is-Sur Castaldo, il-kellim li jmiss. Potrebbero dire sul Sudan e sono quasi tutte e Nistgħu ngħidu ħafna affarijiet fuq is-Sudan. Nistgħu nitkellmu fuq sitwazzjoni umanitarja fid-Darfur. il-proċediment ta' reati kriminali għabazi ta' religjon u b'amarezza kbira e, l-affarijiet mixin ħażin ħafna f'dan il pajjiż Allura nixtieq nillimita l-nifsi biex nagħmel appell. Appell għal dottor favur dottor Amin Mekki Medani li huwa attivista, difensur u persuna anzjana u marit li ġie e, arrestat u mitfuħ il-ħabs bla jibda ċerimonji li qed jgħin l-appell ukoll biex daw in-nies joħorġu mid-daturi, appella għal daw kollha li ġew impoġijin eh, il-ħabs u daw kollha tilħalsu għares għax-xewqa tagħhom lejn demokrazija u den eh, viċin li u lejliet elezzjonijiet li huma farsa. il liberawom għax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 Sur meta niġi arrestat l-attivista ta' dritt tal-bniedem jfisser li jem eh, eh, dawn l-affarijiet eh, diffiċli għaddejjem minnom sudan bħalissa drittijiet tal-bniedem kif tafu l-insaret iġi persegwitata f'din il-pajis niftakru dak li ġara mill-maram li ġi kondannat għal-mewt tal-li tal-li kien attivista fuq Kristjan, dim il rizoluzjoni miex aċċettabli imma kif bħalissa. Qed nindaħlu fil-affarijiet interni tal-pajjiż ma nix edinaw biex niddettaw lin nies x'tip ta' strutturi politiċi għandhom ikollhom. Allura aħna sa nastienu għax aħna ma rridux li nivvotaw kontra. Għax dan, però aħna ma rridux nkunu fofu din riżoluzzjoni lanqas. Grazzi President. Nitkellmu fuq il-problema tal-persekuzzjoni kontra drijiet attivisti fis-Sudan kontra drijiet tal-bniedem. Fis-6 ta' Disembru, 76 raġel ta' 76 Amin Mekki Medani ġi arrestatu li kienet weġiba għal firma tiegħu taħt il-ħolqien ta' stadda drittu demokrazija fis sudan il appella biex impoġġu smiem għal konflitti armati ferjas differenti tas sudan u għal riformi soċjoekonomiċi aħna nikkundannaw id-detenzjoni legali tiegħu għax anka l-medicina tneħħitlu aħna insejħu għal ħelsin immedjat tiegħu tal-attivisti politiċi oħra aħna nistennew li l-Gvern Sudanis biex jaċċetta u jaħdem fl-imkien imma l-konvenzjoni ta' drittijiet ta' bniedem favur ukoll il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-reliġjon. Grazzi Sur Majer, grazzi ħafna Sur President. Kif smajna diġa illum is-sur Medani ġi arrestat mill-autorità ta' fis-Sudan fil-bidu ta' Diċembru, raġuni għal dan e, ma ġietx iċċarata minnaħat sa fien e, e, aktar li firma fuq xi talba biex iġib paċi fis-Sudan il-raġel ta' 76 qed jiġi arrestat minħabba li hu favori demokrazija għazbis għanna nħarsu lej is-Sudan għax fit-Turkija ftit ilu 31 persuna ġew arrestati, 31 persuna li kienu reporters, ġurnalisti, dinja eh, sinifikanti f'dak li għandu frabtam mal-fatt li biljun euro qed jitħallsu lit-Turkija kull sena, biljun euro 4.9 biljun euro mill-2009 u m'għandniex valur miżjut għal dan il-pagamenti. It-Turkija kull ma jmur edha titlaq l lin mill-valuri propri tagħna. Grazzi ħafna. Issa, suppost nibdew il-KGDI imma jiddispjaċini li ħajkun impossibbli nagħmlu għadin il qed jgħid il-President għax m'għandniex il-ħin nisħannalqu bis-sur della Vedova. Imma qabel dan nixtieq nagħti merħba il delegazzjoni mill-Parlament Svediż tal-Iżvizzeru immexxi mill-Onorevoli Ketlin bil-parteċipazzjoni tal-Viċi Presidenzi u s-sur Ronalina Bushel u s-sur Christian Vitral.